tejn oħra. Issa fuq l aġenda għandna debattitu fuq il-każi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem tal-prinċip ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt skont l-artiklu 135 tar regli ta' proċedura. Għandna l-ewwel is-sitwazzjoni ta' persuni b'albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra. Għandna ħafna kittiba u mat tminja għal din ir-riżoluzzjoni u nibdew billi il-kelma l-Onorevoli Bodil Valero għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Persuna waħda fuq 20.000 imma fin-Niġerja għandna xi elfejn u d diskriminazzjoni kontra dawn in-nies bl albinismu hija problema sarja ħafna fl-Afrika subsaharjana ma madwar id-dinja wkoll kemm ħafna attakki kontra dawn in-nies 26 pajjiż is-sena li għaddiet u ta' spiss in-nies jaħsbu illi il dawn il-persuni bl albiniżmu għandhom xi partijiet tal-ġisem tagħhom li għandu effetti speċjali, ħaġa inkredibbli din l-epoka tagħna, imma jekk eh, hemm min qed l-istat membri qed jipprovaw eh, anzi l-istati fejn hemm dawn eh, każijiet tal-albinizmu fl-Afrika qed jipprovaw illi eh, joħorġu miżuri b'lini ta' politika biex iħarsu dawn in-nies ma jkunx hemm kummerċ tal-partit tal-ġisem ta' dawn il-persuni eh, u jittrattaw il-kriminali imma l-miżuri preventivi u kollu ma' importanti bżonn rawm il-kuxenza għanna bżon illi kunem nis li nataw iktar informazzjoni fuq l-albinizmu u għaliex ċerti persuni tibatu mill-albinizmu u għalhekk hemm bżonn ikun hemm miżur ta' protezzjoni għal dawn il-persuni bl-albinizmu eh, fid-djar tagħhom, b'appoġġ min naħa tal-pulizija, ma bżonn ukoll niġġieldu kontra d diskriminazzjoni u mill-faqar ta' dawn il-persuni bl-albinizmu. Grazzi ħafna. President, grazzi lilek. Issa, awtori ħor ta' test Il-kollega tagħna Vautmans għal minuta. Grazzi ħafna President, kollegi. Maezo Isaac l-isem tal-aħħar vittma li sirna nafu bih eh, biss ta' tifel ta' 12 sena ġie maħtuf ġi stuprat maqtul imħabba il-parti tal-ġisem tiegħu mħabba x-xar tiegħu għax dawn jaħsbu illi għandu xi effett maċiku u fil-Malawi daw l-aħħar disa xhur kien hemm mowġa oħra ta' reati kontra dawn il-persuni bl-albinizmu li ġew persegwitati qed jiġu diskriminati imma dawn huma l-każijiet li nafu aħna ftit kemm kemm minn dawk il-każijiet kollha 600 persuna nafu li ġew persegutati, torturati u maqtulin, jiġifieri persuna fuq 20,000 fl-Afrika huma Albini u għalhekk l-obbligu tagħna għanna zommu miegħu huwa li niddefendu drittijiet fundamentali dawn il-persuni mhux għax jidhru differenti allura bżonn noqtluhom u għalhekk hawnhekk fil-Parlament Ewropew forsi naħsbu il l-affarijiet qed jiġru fl-Afrika il-bot minna imma aħna ma rridux naħsbu hekk għandna naħsbu il-2017 um dawn il-każijiet dawn l-affarijiet qed jiġru hemm bżonn tektar edukazzjoni. Ċma ikun hemm persekuzzjoni tal-persuni li kummerċaw partijiet tal-ġisem ta' dawn il-persuni jaħsbu pereżempju illi xar bjont għandu effett speċjali u għalhekk għandna bżonn inħarsu t tfal bl-albinizmu. Eżis kollegi, jekk joġobkom, ħen nipprovaw. Namlu kull sforz li kullur li ma tkun inkunu imħarsin. Grazzi ħafna. Issa. Onorevoli Urban Crespo, grazzi ħafna għed nitkellmu fuq persuni illi jiġu maħtufin, jiġu persekutati, jibqu eh, maqtulin fil-Burundi, fil-Tanzania, fil-Malawi, f'dawla l-aħħar snin 20 persuna maqtulin u ħafna ġew ukoll sfaw vittmi ta' persekuzzjoni u aħna da' qegħdin ngħidu li hemm ħafna li ma qasbis nafu bijom u lek il-gvern ta' Malawi għandha bżonn joħroġ minżur ġudizzjarji biex ikun jista' jilqal dawn l-attakki u l-Unjoni Ewropea stess u l-Istati Uniti li huma donaturi prinċipali ta' dan il-pajjiż għandhom bżonn jeżiġu ir-rispett ta' dittijiet tal-bidem f'dan ir-reġjun, speċjalment il-protezzjoni ta' dawn in-nies li qegħdin friskju. Imma ma nistgħux ntolbu biss ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem f'mod astrat, vag. Huwa fondamentali wkoll li noħorġu b'mudell eh, ta' li noħolġu minn dan il-modell ta' risorsi koloniali ta' nazzjon bħal dawn illi qed jeqret l dawn nies għalek li l-violenza kontra l-persuni bl-albinizmu mhux biss huwa prodott ta' superstizzjoni u tal-maġija imma problema ilija faqar, faqar u nuqqas ta' tama u aħna għandna bżonn nittrattaw iż-żewġ affarijiet. Grazzi ħafna. Eh, muchas gracias, signor diputado. Grazie ħafna, l-onorevoli Orban Crespo. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Kellam minuta. Dinkwe parza, President. Grazzi ħafna, President. In-nies bl-albinizmu fl-Afrika għandhom ma diskriminati u persekutati. Sena l-oħra 172 eh, persuni bl-albinizmu ġew maqtulin 300 attakki eh, mħabba l-parti tal-ġisem tagħhom fil-Malawi mowġa sħiħa ġdida din is-sena u s-sistema ta' ġustizza lokali falliet biex tħares lil din minoranza vulnerabbli. Aħna nitolbu lill awtoritajiet tal-Malawi biex jagħmlu dak li jistgħu biex iħarsuhom iħarsu dawn iċ-ċittadini bl albiniżmu illi ovvjament għandhom bżonn garanziji b'saħħithom mill-istat biex igawdu mill-istess tittijiet ma' ċittadini tagħhom u nitlob lill gvern tal-Malawi illi jsegwi dak li qed jagħmlu l mozambik u t Tanzania li bdew programmi biex l kuxenza, edukazzjoni kif ukoll protezzjoni ta' ċittadini l-albinizmu tagħhom. Grazzi ħafna, President. Eh, Ajta. Grazzi. U issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Soraya Post. Għal minuta u nofs. Mr. Chair. Grazie ħafna, President, esis kollegi. Se nitkellem bl-Svediż. Esis kollegi. Sur, Signora Komissarju Jurova. Dinja kwistjoni urġenti. Nista naqbel maħħa napoġġa bisħiħ jiena nixtieqna nejn l-dawn in-nies bl-albanizmu fil-Malawi f'stati Afrikani oħra. Li mija s-sitwazzjoni għalissa? Nies bl-albinizmu qed jiġu maqtula, qed kollhom diskriminazzjoni kuljum. Aw anki dawk li ġew maqtulin laqas iħalluhom fil-paċi għax il-parti ta' ġisem tagħhom jiġu kummerċati. Iġifieri huma qegħdin friskju morru fejn imorru tfal u n-nisa ferm iktar iktar vulnerabbli. Tfal imbiċrin u maqtulin u mbagħad kummerċ tal-partijiet tagħhom u għal għaldaqstant qed insaqsa iktar leġiżlazzjoni u applikazzjoni mtejba ta' liġijiet u pjanijiet ta' azzjoni eżistenti iktar risorsi fidejn il-pulizija L-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jibqa' bidejhom fuq saqhom għandna bżonn ikolna sistema ta' monitoraċ fis-seħħ biex nagħtu segwu tol dak li qed jiġri għandna bżonn naġixxu u nixtieq ngħid ukoll illi id-diskriminazzjoni strutturali wkoll hemm bżonn tiġi trattata għandna bżonn ta' iktar ħiliet, esperti, bidla l-imġiba tan-nies ma nistawx illi n-nies jibqgħu imutu minħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom. Aħna qegħdin wara kollox fl-2017 u f'Malawi f'pajjiżi Afrikani oħra għandna bżonn ta' iktar protezzjoni għan-nies kollha daw kollha illi qed jgħixu f'dawn it-territorji u d dover tagħna huwa illi l-ħidma tagħna tagħti il-frott. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek. Issa l-Onorevoli Tanok għal minuta. Grazzi ħafna President trazzaw traġedja tan nies bl-albinizmu fil-Malawi jiena kont parti mid dibattitu fuq it-Tanzania għaxar snin ilu ġifiri dawn in-nies bl-albinizmu jiġu maqtula u traġikament l-iktar tfal imħabba partijiet tal-ġisem tagħhom eh, dramma għaddej f'Stati Afrikani mhux biss f'Malawi fejn kien hemm mowġa reċenti ta' iktar minn 20 persuna maqtulin. Stati oħra huma Murundi, Mozambik, il-Kenja, n-Niġerja u ż-Zambja u din il-komunità vulnerabbli hija friski mħabba konsekwenzi mediċi fit-tropiċi anke tal-kanċer tal-ġilda fatali imma issa tiġu maqtulin kważi inkredibbli l-ħaġa biex sodisfaw il-ħtieġa jew it-talba pjuttost eh, ta' maġija medjovali u għalhekk aħna għandna bżonn ikollna kampanja u eh, jena nilqa wkoll il-bidla fil-kodiċi penali eh, tal-Malawi kif ukoll fl-1971 l-appell minn ġus maquda u mill-Organizzazzjoni Afrikana dan huwa impenn viżibbli tal-mexxej Afrikani biex jagħtu eh, tmiem għal kull tip ta' diskriminazzjoni u ehm, ġibu qudiem il-qrati dawn in-nies li jiksru dawn il-liġijiet. Grazzi ħafna l-Sur Tanok. Issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Korraw minuta għalik. il-President il-Malawi ma' pajjiżi oħra għandu qudiemu ksur terribli ta' drittijiet tal-bniedem għannis li għandhom bl albanizmu minħabba superstizzjoni fuq din il-kondizjoni rara ġenetika huma huma l-miri ta' nies li huma ignoranti li jaħsbu illi l-parti tal-ġisem ta' nies tal-albinizmu għandhom affetti maġiċi u għalhekk qed jiġu abbużati mutilazzjoni, stupru, qegħdin jitbiċċru, qegħdin jiġu maqtulin u m'għandhomx laqqas biss aċċess għal xi servizz bażiku ta' edukazzjoni jew saħħa u għalhekk għandna bżonn nippersekutaw għandna bżonn il-gvernijiet tal-Afrika fejn hemm daw il-fenomeni tassew jieħdu miżuri biex jiġġieldu kontra dan id-dram, dan il-fenomenu għandna bżonn nappoġġaw l-isforzi kollha tagħhom biex indirizzaw l-ħtiġijiet u drittijiet ta' persuni li għandhom l-albinizmu u nipprovdu finanzjament u assistenza teknika. Fost oħrajn naħseb illi naħseb illi l ħolqin ta' task forces speċifiċi fil-korpijiet ta' pulizija li għandhom bħala għan investigazzjoni ta' dawn ir-reati tista' tkun strument utli. Grazzi. Grazie. Grazie ħafna l-Onorevoli Koraw. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Mario Borghezio għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Is-suġġett li huwa tabu għal ħafna ħafna snin eh, matul eh, dan iż-żmien Ehm, xi MEPs u jien ukoll tkellimna waħna għalhekk rridna noħorġu b'dokument fil-grupp tagħna biex nenfasizzaw il-fatti li ilu aħna bdejna nitkellmu fuq dan il-problema. Ovvjament ġi konsidrat eh, wieħed li ma nistgħux nitkellmu fuq wieħed delikat ħadd ma kienet jaħseb fuq lanqas biss il-gvernijiet Afrikani li kienu milquta direttament għax huma 27 l-istati tal-Afrika ta' Sabsaharjana li jiġu uta minn dan il-problema. U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq il-Malawi, il-President Matarika tkellem biex jitkellem kontra dan il-fatt, imma ma jkenx hemm miżuri fattibbli biex jġibu qudiem il dawn it-traffikanti tal-biċċiet tal nies li joqtlu u għalhekk dan huwa kummerċ tas-sow li kaxkixna għat ta' persekuzzjoni ta' sow illi huwa ta' stmerija kif għat suġġetti ma tkellimniex fuqu u matul din il-ġurnata ta' dritti ta' minden fil-Afrika il-Parlament suppost kellu bżonn ikun kuraġġuż biżejt jitkellem fuq suġġetti oħra ta' razziżmu kontra in-nies bojot. Imma qegħdin nitkellmu fuq l-albinizmu u anki dan huwa razziżmu kontra il- borot għal ċerti aspetti u l din nitkellmu fuq suġġetti li huma dajfa, nabżon inħarsuhom u hemm bżonn ta' azzjonijiet konkreti u għalhekk l-Ewropa hemm bżonn twassal leħena biktar saħħa kemm mal-Unjoni Afrikana kif ukoll fil-ġnus maquda. U l-Unjoni Afrikana għandha ħafna l-bżonn li tisma' dak li qed ngħidu aħna l-Unjoni Ewropea u hemm bżonn tolqot il-pajjiżi individwalment fl-Afrika għax tassew hija dik Arukaza. Grazie, onorevole. Grazie, onorevole jowa. U issa il-kelma l-onorevole Jeventaj. Jek joġbu. Għandu minuta. Grazzi, Sor President. Eh, l-istigmatizzazzjoni eh, ta' nies bl-albinizmu eh, huwa fatt sfortunatament għal snin inna nitkellmu dwar dan, tkellimna dwar dan fl-ulju ta' sena li għaddiet, pero ma sarx bizzejiet, ma sarx bizzejiet biex jitħarsu il-vitmi tal-albinizmu. Kien hemm ħolqien ta' mekanizmu biex dawn in-nies jinser xorwieħom. Għanna nies eh, fil tanzania fil-Mozambik, fil-Malawi, li huma melquta minn dan il-fenomenu eh, u jispeċaw eh, maqtula u mizuha bħala medicina għal-familjari tagħhom m'għandhomx aċċess għas-saħħa, kura ta' saħħa u għal l-edukazzjoni, il-kollega Kela u l-Komissjoni Afrikani Afrikana, skużawna dritti tal-bniedem, għed niprofaw naġiċu fl-imkien. Importanti, pero li numxaġa konkreta, strategija konkreta, partikolarment f'termini ta' edukazzjoni biex n-nies narfuhom dwar dan il-fenomenu. Ella li rridu naraw illi naslu. Għal dan ma kruċjali illi nivolvu il soċjetà ċivili u koll. Grazzi, issa. L-Onorevoli Cecil Kashenko King, jekk joġbok. Minuta u nofs, għannom ta' Soċjali Demokratiċi, grazzi Sur President. Il-problema ta' l albinus eh, huwa dram maruf u illi tu is-snin ħalla mijiet ta' vetmi. minħabba l-kondizjoni ġenetika illi dawn jirtu eh, oh, minħabba l-istrutturi sanitarje nieqsa tal-pajis eh, dawn jispiċċaw eh, kif nafu. Eh, il-fat li ninkludu dawn il-nies anke mill-naħa politika importanti permezz ta' kuxjenza li rridu nqajmu minn ħatana, minn ħata Nazzjonijiet Uniti u oħrajn, nemmen illi qed isir diġa xi ħaġa hemm diġà dan il-moviment pożittiv, però rridu naraw li nħarsu dawn l-albini li huma forsi l-gruppi vulnerabli nittolbu lill gvern Malawi biex jindirizza din is-sitwazzjoni u jħares id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll id-dritt ta' sigurtà personali tagħhom u għen aċċettabbli li dawn in-nies jispiċċaw vittmi ta' violenza ta' sewkera kif ukoll ta' attitudni kera għom. Dawn ħafna drabi jispeċċaw ħabtuċom ma' problemi mill-kmieni fil-ħajja tagħhom u naħseb li kollox għandu jibda mill-edukazzjoni ta' daw il-popli. E, Ġviri jiġifieri nafu illi għanna qoddimna fenomenu li ma nistawx naċċettawh fis-seklu 21. Grazzi l-Norveli Kienge. Essa, l-onorevoli Poshpishil għal-minuta. Grazzi, Sir President, nishtiq napoġġa il-kelima ta' qabli. Nemmen li tajab li nistaw napprovaw eh, proposta bħal din eh, li tikkondanna mm, il-dawk in-nies li jaġixxu kontra il-drittijiet tal-persuni l-albinizmu eh, bosta pajizi afrikani. Partikolarment eh, fil-Malawi eh, nafu li għanna realtà partikolari u nemmen li aħna fi diplomazija tagħna fl-Ewropa nifokaw biex nitfaw pressjoni fuq il-kapijiet ta' stata u gvern Afrikani ħalli din is-sitwazzjoni eh, ta' diskriminazzjoni kontra l-bini tieqaf. Tassew xaġa li ma titwemminx li qed nitkellmu dwar xaġa bħal din fis-seklu 21 huwa dover tagħna illi nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nindirizzaw da sitwazzjoni. Grazzi issa l-onoveri Etmana. Minuta. Grazzi ħafna Is-sitwazzjoni tal-albinos fl-Afrika hija partikolarment xokkanti eh, u toħodna għal prassi medjevali eh, iktar milli eh, għal kontemporani u Nafu li l-albinos moħut f'dawn il-pajzi li jemnu li għandhom setat maġiċi u allura il-partijiet ta' ġisimhom eh, jintużaw eh, u jinbijaw għal miet ta' eluf ta' euro. Irridu naraw illi nikkonċentraw irwieħna hawnhekk eh, fuq attivitajiet ta' kuxjenza biex naraw illi ma jkunx hemm din il-prassi biex ntejbu koll il-kondizzjonijiet u situazzjoni tal-ħajja ta' dawn l-albinos aċċess għall-edukazzjoni, għal-kura tas saħħa kif ukoll għajnuna ta' kompanjament eh, psikoloġika. Ela li jiex nemmen li eh, fl-axar mill-axar għonek eh, dak li għanna u bis sentiment ta' mm, appoċ illużorju. Grazzi sal proċedura KHDI sur president, eżis kollegi, eh, jinti sur farja, eh, nemmen li għawnek għannak sur tal-bniedem kontra personi albini f'pajizi afrikani, partikolarment fil-Malawi, kien hemm zieda fin numru ta' attakki eh, kif ukoll qtil ta' dawn in-nies fl-Afrika t'isfel, Mozambik, il-Malawi, Tanzania. L-albinos qed komplu ħalsu dan il-prezz ikraħ, pero nafu li għaz bis jieġu motija protezzjoni mill pulizija ma mumma maħarsa minn ħadd eh, ħafna drabi eh, dawk involuti eh, f'dan il kommerċu ukoll tal-partijiet tal-ġisem ta' dawn l-albini mumiex mumiex infeċċija rridu nħedġu l pajjiżi konċernati biex jagħmlu xi ħaġa dwar dan ikun hemm azzjonijiet biex tqum iktar kuxjenza dwar din il-kondizjoni ġenetika. Ma nasibx nistaw naċċettaw illi ikonna dan l-apertaj ġenetiku eh, illi kompli. Issa s-sur kaputo għal-minuta. Grazie, Presidente. Espulsi dalle komunità e torturati, ma anche. Grazie ħafna, dawn in-nies din jiġu mutilati u maqtulin u mingħajr pieni għal pers aggressuri u dan huwa destin ta' ħafna nies bl-albinizmu mhux biss fl-Afrika subsahjana ma fil-Paċifiku fl-Indja wkoll. Is-sitwazzjoni l-iktar gravi hija dik ta' Malawi fejn ħafna nies ġew eh, mutilati u eh, maqtulin u mbagħad il-parti tal-ġisem tagħhom jiġu kommenċati biex ikunu parti mir-ritwali u hemm kampanja li tajt li eh, dawn il l tal albinizmu mhumiex hemmhekk biex eh, ikunu huma illi jkunu suġġett u sfruttati u għaldaqstant il-Kumitant Nazzjonali għandhom bżonn jagħmlu dawk li jista biex igarantixxu li dawn in-nies tal albinizmu rispett tad drittijiet tagħhom id-dinjità umana u għalhekk b'xi jew ieħor bżonn inġalu dawn il-pajjiżi fejn hemm dawn ir-reati bħal Malawi li noffruhom eh, noffru protezzjoni lil dawn in-nies inħarsuhom anke s-sigurtà personali tagħhom. Marias, anke lei un minuto. Grazie l-Onorevole Marias, minuta. Grazzi, Sur Presidente, nishtiq nappoġġa din riżoluzzjoni u wkoll l albino qed jiġu persegwitati qed nitkellmu dwar 20,000 il-persuna unek qed jiġu maqtula jew Kella mankati u toħra oħra tisiru fil-maraw f'postijiet oħra. Nemmen il-nisa illi jgħatu illi weldu l-albinos jispeċċaw jabbandunaw e Dan il għaliex hemm ċertu twemmin li skontu koll il-partijiet tal-ġisem ta' dawn l-albino se jistaw jintużaw biex ikun hemm pozzjonijiet maġiċi jridu nieqfu dan dawk li qed jikkaċċjaw l-albino se bħala jxien iridu nwaqfu l il-prassi tagħhom darba l dejjem fin-Niġerja, fil-Mozambik, fil-Kenja, fit-Tanzanija u f'postijiet oħra jridu nagħmlu l-mutana biex inwaqfu dan il-fenomenu. Grazzi, is-Sur Kelly għal-minuta. Nemmen li aħna rridu kunu eh, naħossuna konċernati minn din is-sitwazzjoni dwar l-albinos malaw f'partijiet oħra, il-beħ ta' partijiet tal-ġisem u eh, dawn in-nies li huma vittmi ta' atroċitajiet eh, huma iżolati, marġinalizzati, vittmi ta' violenza ta' sew kifra, għanna kas ta' ksur rampanti ta' dittiet tal-bniedem. Rridu naraw kol il-perpetraturi jirġu ġustizzjati u naraw li dawn in-nies l albino siġifiri ikun jistaw jiexu ħajja d-dinja u normali. Rridu naraw kolli li l-vitmi jentu għamla poċ u rridu neħdu azzjoni biex nwaqfu din situazzjoni ta' ksur ta' tal-bniedem. Ringrazzja l-kollegi li qed jaħdmu għal dan il-għan biex jakkala jriten waqfu din il-prassi kim se jkun malajr. Grazzi, onorevoli għanu issa. Grazie, Sor President. Effettivament, dawn in-nies ħafna drabi jiexu infern, era li x-soċieta miex bizziet informata, partikolarment il-kas f'Malawu, f'numru ta' pajizi afrikani. Allora, u responsabilità tal-istati illi jgħalmu l-nies eh, ma wkoll li jieħdu miżuri biex ħalsu li dawn in-nies illi huma medda minħabba twemmin ta' sew antikwat. Irridu nħarsu u nieħdu ħsieb lil dawn in-nies partikolarment lin-nisa illi huma li huma stuprati ela eh, li jiex jemnu illi eh, iva dawn in-nies għandhom poteri li jistajfi mill-AIDS. Tistaw timmaġinaw li ħafna drabi dawn in-nies isofru ħafna fl-iskejjer u għallura nemmen li rridu nejnu l-istat u l-pajizi konċernati biex nalmu l-dawn il-pajizi din hija ħtieġa kruċjali għaliex ma naħsebx li nistaw komplu sejrin hekk. U responsabilta ta' dawn il-pajizi ma tistax ma tintrafax. Grazzi, issa l-minuta fl-axħar l-onorevoli Polġak. Grazzi. Din il-kwestjoni hija tassew eh, tal tal-ħġeb. Eh, nafu li għanna mijiet ta' kazijiet. Ah, biss meta kontet naqra il-tekst, eh, rajt illi għawna qed nitkellmu dwar il seklu 21 mhux dwar il medju u rridu namlu l-almotana biex nġildu superstizzjoni u għed mill-modi u għal-edukazzjoni, pero dan jieħu żmien, ovvjament, pero illi ma dux waqqafna milli namlu xi ħaġa. Dawn in-nies irridu naraw il ħarsuhom kemm jista' jkun malajr, irridu naraw li jkun hemm eh, kastigi drakonjani. Irrid kunem hemm ukoll iktar ħarsi minna tal-gvernijiet eh, fejn dan il-fenomenu huwa preżenti dan huwa l-unika mod kif nistgħu niġġieldu dan il-fenomenu, kif nistgħu niġġieldu eh, dan il-fenomenu eh, illi appartieni għal medjuevu u mhux għal preżent. Issa nadir kelma l kummissarju Reva. għannom tal-Viċi President. Press my Onorevoli membri, nishtiq nuri l-apprezzamenti għaj għalli tajtunu l-opportunità biex nintervjeni fuq kwistjoni ta' drittijiet tal-bnidem Eh, importanti. Reċentament aħna rajna eh, zeda kbira, da tip ta' abbuż eh, kontra nis li għandhom l-albinizmu fl-Afrika. Dawn l-intiġenti kriminali involvu attakki violenti, ħtif u til traffikar ta' bnediment. Meta aħna trattajna la' suġġett l-aħħar din il-Kamra, il-membri, l onorabli membri, eh, offrew diversi azzjonijiet li nistaw jisiru. Eh, Dat tip ta' azzjoni li ġew proposti u għadhom relevanti. Għalhekk l-Unjoni Ewropea involvi ruħha ma' daw il-pajjiżi eh, biex eh, si tiħed azzjoni fejem attakki kontra l-Albini u ju fej eh, dawk li eh, responsabli jiġu u dimqrati. Dan jfisser ukoll ikun hemm bżonn ta' ta' kooperazzjoni transkonfinali għax ħafna drabi il-kwestjoni għandha lat reġjonali. Eh, aħna għarafna u koll il-bżon li wieħed jittratta eh, l-eruq eh, l-eruq soċjali fil-trattament tal-albini. Bżon l-edukazzjoni. Din hija sfida li tirrikjedi impenn fi żmien fit-twil fej jkun hemm kooperazzjoni iżgħar mill-qrib mill dawk kollha mill-partijiet kollha fis-soċjetà ċivili li għandha rwol biex tiffaċċa daw tip ta' superstizzjonijiet u da' aġir relatat. Il-komunità internazzjonali qed immobilizza żiet u żiet kontra din is-sitwazzjoni 13 ta' Ġunju aħna eh, komemrajna il-ġurnata internazzjonali ta' kuxjenza għal-bina u koll l-espert indipendenti fuq il-gawdija eh, tal-dritti ta' bidem minn dawk u malbini u dawn huma passi importanti biex wieħed iżid il-kuxjenza ta' dawn kwestjonijiet. Apparti minn da il-gvernijiet konċernati qed juru li qed jarfu aħjar kemm hija importanti din problema Din hija ġa pass importanti. Aħna ehm, disposti li nkunu żviet involuti ma' ma' oħrajn u l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa l-isforzi tas-soċjetà ċivili biex dawk il-persuni li huma l-bini jkollhom l-opportunità li jgħixu eh, ħelsin mill-vjolenza u diskriminazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi l-daw kollha li intervjenu. ċevejna tmin mozzjonijiet, dibattitu għala u l-votazzjoni.